Uh, Rumeni informawni dwar il-sur um, Tsukano li ser jidħol isir membru u li ser jieħu post is-sur Raul Hedvig. L-autoritajt Spanjoli wkoll informawni dwar il-ħatra ta' Stefania Torres Martinez li jidħol fis-25 ta' Marzu u din il-persuna din il-kollega ser tieħu post is-sur Pablo Echenique Roba il-Parlament eh, ħanota ta' dawn il-membri il-ġodda nil-qaħom mana u infakkarkom li issa u ma' f'konformita ma' l-kondizjonijiet li jen fil-regoli ta' proċedura u intom tistaw tipparteċipaw bisje fil-laqat tal-Parlament u l-entitajiet tijaw il-Komitat tal-Affarijiet Legali fit-23 ta' Marzu